Insen noħra tfaltana ser ikunu jafu ser jiġri imma jena nittama li kulħadd ikollu futur. L-aħjar futur f'dan iż-żminijiet ta' kriżi. Tazzjoni Issa naddu għal voti ser ikon aktar minn sija ta' voti jekk joġobkom ikkonċentraw kemm tistaw, jekk eh, tridu voti elettroniċi itolbuni tiddejqux titolbuni imma ejjew niffukaw. Issa nixtieq ngħidilkom li kif ġi deċiż mill-konferenza tal-Presidenti illum m'għandniex spiegazzjonijiet orali tal-voti. Ser eh, dawn l ispegazzjonijiet ser isiru għada il-ħamis. Ir-rapport għal Alfonsi ser nivvotaw votazzjoni nominali. Il-rapporter jistaq jintervjeni? Kollegi, per favore. Kollegi, jekk joġobkom huwa dritt tiegħu. Għaliex inkella ser nieħdu satej biex nivvotaw, ek joġobkom. Problema bil-mikro, madam. Problema bil-mikrofonu, grazzi ta' sew, senjora President, fil-qosor. Id-diversità kulturali li huwa suġġetta dan ir-rapport hija dimensjoni essenzjali mill-proġett Ewropew fejn fi trattat tal Lisbona jingħad li l-Unjoni Ewropea trid tikkontribwixxi għal tifrix ta' lingwi fl-istati membri u kol trid tiċċelebra differenzi nazzjonali u reġjonali. L-istituzzjonijiet iridu kol jirreaġixxu vizavi l-teddida għal ċerti lingwi li jistaw jebu dan huwa skont xjenzati u riċerka ta' xjenzati stabilita mill-UNESCO. Għanna wirt Ewropew illi qed jintilef kull darba li nitilfu lingwa, irridu nirreaġixxu. It-fassil ta' dan ir-rapport involvi involva ħafna gruppi, kellna test li kien soġġett tal-unanimità fil-Kumitat tal-Kultura u jiena qed nitlob lill membri hawnhekk sabiex jikkonfermaw dan il- il-vot. Il-Parlament Ewropew ser inidi dinamika ġdida li ser jagħti tama lil 20 ta' miljuni ta' Ewropej li jridu li jkollhom il-lingwa, il-kultura, il-wirt u aħna nkunu nistgħu nitrasmettu dan il-wirt l ġenerazzjonijiet tal-futur. Grazzi. Grazzi votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Voto chiusa. Votazzjoni maluqa. Adottato. Relazione Grote. Jaddi. Il rapport Grote. Ser nivvutaw minnu favur tgħid il-President, minnu kontra, Jastieni jastjeni jgħaddi. Ir-rapport la via, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jaddi. It-tieni rapport la via, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Rapport la via von. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Il-rapport Fernandez. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi il-rapport la via votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Issa naddu. Jekk joġobkom Nitlobkom sabiex tiffukaw kemm tistaw għal isser ikonna votazzjoni komplikata. Ir-rapport Lepage. 50 emenda tal-Kumitat tal-Ambjent hekk jogħġbok, onorevoli. Thank you. Thank you. Grazzi, Signora President. Nixtieq nagħmel komment fuq il-lista votazzjoni tal-PPE. Fuq emenda 60 Hemm vot separat żewġ parti differenti. L-ewwel parti permezz ta' roll call vote hija markata bħala vot key vote. It-tieni parti l-istess tip ta' votazzjoni għandha tkun ukoll key vote. Però mhix immarkata hekk. Però din għandha tqis ukoll bħala key vote, jiġifieri tieni parti ta' emenda 60. Grazzi ħafna, Signora President. Allora, votiamo in blocco 50 emendamenti. Nivvotaw f'daqqa l-50 emendi Minu favur, minu kontra, astensjonijiet jaddu. 13 l-emenda l-Kumitat Industrija. F'daqqa minu favur, minu kontra, astensjonijiet verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma jaddux. Emenda tlieta minu favur. Minu kontra. Stensjonijiet? Taddi. Emenda ħamsa. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda ħamsa ma tad... L-emenda tlieta ma taddix. Emenda ħamsa. Minu favur. Nu kontra, sensjonijiet ma taddix. Ma taddix jekk tridu verifika namluha. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda disa minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda mistax, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet irridu namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix maġġoranza. 26 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. L-emenda 31 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. L-emenda 43 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 44 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 45. Verifika għall-emenda 44. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 45 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Verifika, verifika dwar il-45. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 46 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 47 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 48 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 51 minu favur. Verifika dwar 48. Votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Passione maluqa. Ma taddix. 51 minu favur. Nu kontra astensjonijiet ma taddix 52 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 56 minu favur. Nu kontra astensjonijiet ma taddix 57 minu favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 64 favur kontra astensjonijiet ma taddix 68 favur kontra astensjonijiet ma taddix 73 favur kontra astensjonijiet ma taddix 77 favur kontra astensjonijiet ma taddix design favur kontra astensjonijiet ma taddix design favur kontra astensjonijiet ma taddix 92 favur kontra astensjonijiet ma taddix 93 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Verifika dwar it-tlieta u design, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Respinto. Ma taddix. Erba u design. Favur. Kontra astensjonijiet ma taddix 95 favur kontra astensjonijiet ma taddix 97 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix it-tieni parti Prima parte. Verifika dwar l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. taddi. Jekk joġobkom ollu jdejkom. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. erba, favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Mija ħamsa favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Mija għaxra, favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar l-emenda 110 rotazzjoni maluqa. Ma taddix. Għal żewġ voti ma ddiċ. Nitlobkom tkun aktar preċiżi 122. Favur kontra astensjonijiet ma taddix 138. Favur kontra Verifika dwar il-138. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Jew erbajn. Minu favur. Minu kontra. Stensjonijiet. Ma jaddix. Ma taddix. erbajn. Minu favur. Minu kontra. Verifika għal 100 għall-emenda 140. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Infatti ma ddiċ. 41 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet, verifika dwar l-emenda 41. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. L-emenda 41 ma taddix b'vot wieħed 184 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ollu idejkom sew jekk jogħġobkom. Minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Verifika. Voto aperto. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din l-emenda taddi. 144 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddis. 42 favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din l-emenda ma taddix. Emenda 60 tliet partijiet votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti ma taddix, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti taddi. Kien hemm żewġ partijiet biss mhux tlieta tgħid il-President. L-emenda 88 taqa 147 minu favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 147. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda 147 ma taddix. 63 tlet partijiet. L-ewwel parti minu favur. Minu kontra, astensjonijiet ma taddix it-tieni parti, minu favur. Minu kontra, astensjonijiet ma taddix it-tielet parti, minu favur. Minu kontra, astensjonijiet ma taddix. Verifika dwar it-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 189 minu favur. Minu kontra. Irdu namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 168. Minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. 78 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 78 ma taddix. 79 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet ma taddix. 80 minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 80 ma tgħaddix. Emenda 152, tlet partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Dwar l-ewwel parti. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti tgħaddi, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi it-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 131 minu favur. Kontra. Astensjoniet ma taddix. Emenda 167 taqa. 177 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 152, votazzjoni nominali, nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 167 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 181, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 178. 178 taqa' 81 taqa 152 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix 167 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix 185 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. Taddi. 82. 82 taqa. 83 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, ma taddix 84. Nu favur, minu kontra, astensjoniet ma taddix. 187 minu favur, minu kontra, astensjoniet ma taddix. Verifika dwar il-187, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. Ma taddix, 153 minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet taddi 85 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix 86 87 favur kontra Astenzjonijiet ma jaddux 154 favur kontra Astenzjonijiet taddi 67 favur kontra Astenzjonijiet verifika Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluq. Ma taddis. Mija disa u erbajn, minu favur. Kontra, astensjonijiet, Hollu idejkom, minu favur. Kontra, astensjonijiet. Maddiet, ċaddiet, verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 169-171. Minu favur, kontra astensjonijiet, verifika. Votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Votazzjoni maluqa. Ma jaddux. 172 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma taddix. 173 minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma taddix. 157 favur, kontra, astensjonijiet verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Respinto. 100 107 fi tlet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ, tini parti favur, kontra. Minja, astenzjonijiet ma ddiċ, tilet parti favur, kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Namlu verifika fuq it-tret parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. 190 favur kontra astenzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit 179 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ 108 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 159 votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni marwaqa. Maddiċ. 166 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 161 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddeċ. uħdax favur kontra astenzjoniet għaddit. 112 mela namlu verifika fuq uħdax Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. 112 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 113 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 114 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. 115 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 116 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 162 taqa. 100 u 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ditx, 118, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ditx, 119, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. ma deċ. 163 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika. Mm, votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. 120 favur kontra. Astenzjonijiet ma 164 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit, għaddit. 186 għaw emenda għawnek minna ħata rapporter.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 formidable. Grazzi. L-teknoloġija. Jena nishti inħi il-punt D fannes dissa li referi għal ċelluloza apparti minn biex ninkludih f'parti A ta' għannez dissa din xi ħaġa teknika ħafna, però dan ifisser li dawn materjali ċellulożi sa jkunu inklużi fil-lista tal-biokarburanti avanzati nispera li konċara. ċara. Lo votiamo così come jekk ħatmu kontra nivvotaw favur kontra astenzjonijiet nerġaw niprovaw kien minu a favur kontra astenzjonijiet verifika Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. 180 ġir tirat, ġir tirata, 121 u 67 jaqaw l-emenda numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Emenda, skużawni. Emenda 123, favur, kontra, astenzjoniet, addit. Emenda 6, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Wieħed 124 va favur kontra ma diċ, seba favur. Namlu verifika għal 124. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit. Tlet voti. Ah, ġiet approvata bi tlet voti di. L-emenda seba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 126 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. mela 127 taqa, allora 128 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 174 favur namlu, nablu verifika fuq 128. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 174 favur kontra astenzjonijiet verifika votazzjoni maluqa Maddeċ. Aċra. favur kontra astenzjonijiet Maddeċ. 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 129 favur kontra astenzjoniet għaddit 130 favur kontra astenzjoniet ma għaddit namlu verifika fuq 130 votazzjoni maluqa ma għaddit 175 ta' 182 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nistaw namlu verifika, namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 176 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 132 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 183 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika 183 votazzjoni ftuħa f'sinema ruqa għaddit. 19 taqa 134 favur. Kontra astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, emenda 20, zewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet, maddeċ, Tini parti. Taqa. L-emenda 21. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma deċ. 133, 139. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 136 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Nablu verifika. Votazzjoni miftuħa. Maluqa maddiċ. 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 141 favur kontra mm, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Maddiċ. 32 favur kontra, astenzjonijiet ma maddiċ. 142 favur kontra, astenzjonijiet ma maddiċ. 33 favur kontra, astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Maddiċ għaxem 139 kontra 139. Issa, proposta tal-Kommissjoni eh, kif hija emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-rapporter tixtieq terġa' titkellem? Thank you. Grazzi. Signora President, jien għandi proposta nixtieq niposponi il-votazzjoni fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva skont regola 57-2 u nixtieq ukoll li jkollna mandat għal negozjati. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier so einen strittigen... Es ist Kollegi. Anna eh, rapport komplikat ħafna u nishtiqu illi naddu għal tieni għari għalek ma nistax nkunu favur din proposta. Bene, mettiamo in voto la proposta della relazione. Mela, nivutaw sa fuq il-proposta tal-rapporter. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? verifika anki jekk jidher li li ma ġietx aċċettata. Votazzjoni miftuħa. Le, mhix miftuħa. Iva, issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ għal vot wieħed. Ma ne niproponi l-votazzjoni tal-rezoluzzjoni legislativa għal votazzjoni nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajja, pissa għaddu għal-votazzjoni Levin. Nistaw nkomplu da' eh, kif rispettaw da' xejn il-silenzju. Sitt emendi tal komissjoni tal-Ambjent, tal-Komitat tal-Ambjent, favur? Ollu komin u favur kontra astenzjonijiet għaddit, għaddew. Issa nistaw inkomplu jek joġobkom rispettaw silenzju. Emenda numru 1, favur. Kontra, astenzjoniet, addit. Emenda numru 6, favur. Kontra, astenzjoniet, namlu verifika. Votazzjoni maluqa.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 astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda disa, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 11. Namlu verifika. Għall-emenda disa. Nal il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 11, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 12, namlu verifika. L-emenda 11, votazzjoni maluqa, għaddit. Issa, l-emenda 12, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 13, Dinajja emenda orali minn ħata rapporteur. Okej. Okay. Uh, eh, Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle... Grazie ħafna, signora President. Jena nishtiq namel tibdila għal data illi għaw dan l-artiklu minn fluk il-31 ta' ottubru u l-31 ta' deċembru. 2013 dan għaliex diġa qegħdin f'Settembru qegħdin eh, f'skadenza stretta ħafna sabiex il-Kummissjoni terġa' tagħtina evaluazzjoni ġdida. Non ci sono għaw xi oppożizzjoni għal din l-emenda, emenda 13 favur kontra għaddit. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet ma' Namlu verifika għall-emenda 14. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 15, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Votazzjoni nominali għall-emenda 16. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emenda 19 favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Namlu verifika fuq l-emenda 19. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Issa naddu għal proposta tal-Kommissjoni kif ġiet mibdula favur favur kontra astenzjoniet għaddit u anki la bozz ta' rizoluzzjoni għal votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa, għaddit. Issa il-rapport le grip. L-ewwel blok favur kontra astenzjonijiet għaddit. E tini tieni blok jaqa għal votazzjoni nominali, il-proposta kif rid mibdula, e votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, e, votazzjoni nominali, il-abbozz ta' reġizoluzjoni leġislativa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit. Rapport skotta l-ewwel blok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini blok jaqa proposta l kummissjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. Abbozz ta' riżoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit.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 Jiena marriċ indewimkom, pero qabel immorru għall-ikel irridu nħarsu lejn il-ħames linji gwida bażiċi li għanna hawnhekk. Għanna ftejim mal-Kunsill, eh, kulħadd jafdan. għanka anke l ta' tempi. Sa issa però m'hemm labda ebda dikjarazzjoni mingħata l-Kummissjoni irċevejna xi forma ta' stqarrija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 fil ta' presidenti aħna proponejna illi dan il-punt partikolari jiddaħħal u niddiskutuh din hija ħaġa importanti ħafna ovvjament. Jiena abbozzajt l-opinjoni fissem il-Kumitat ta' Petizzjonijiet u 85 fil-mija jinvolu din il-kustjoni partikolari ġifiri dawn l-effetti negattivi tal proġetti pubbliċi fuq l-ambjent. Din xi ħaġa jidnħdu bis-serjetà ħafna. Sfortunatament daħlet hawnhekk mingħajr id-diskussjoni tilli kellna bżonn nagħmlu għalhekk eżis kollegi jiena qed nipproponi illi jekk hemm bżonn li ssir diskussjoni iridu nissimgħu l-opinjoni tal-Kummissjoni wkoll ħalli il-Parlament ikun jista jesprimi ruħu b'mod responsabbli fuq din il-kwistjoni nifmu illi li mixjin f'direzzjoni partikolari u illi ħan diskutu din il-kwistjoni ehm, f'Ottubru. Għalhekk huwa importanti ħafna li jkollna dan id-dibattitu huwa essenzjali fuq din il-kwistjoni. Wale min jixti jagħmel pos proporra eh, eh, propożizzjoni biex namlu posponiment għal ottubru għanna bżon ta' xaħat li appoġġa inkella mawx Min huwa favur? Min huwa kontra? Min jastieni? Għaddit. Mela issa naddu għal rapport Gabriel, uh, votazzjoni uh, nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit. Eh, Rapporti ħor Gabriel, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit, rapport Papa Nikolaw, paragrafu 3, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 19, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 34, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 46, Eh, favur kontra astenzjonijiet paragrafu għadda. Paragrafu 52 l zoċ partijiet, l parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 62, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-paragrafu għadda. Eh, paragrafu 63, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, għadda, paragrafu t-tini parti, favur kontra astensjoniet għaddit it-tini parti paragrafu 67 Zewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra eh, astensjoniet għaddit it-tini parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit paragrafu tajjeb lesti mela il-rizoluzzjoni a votazzjoni mif nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit il-rapport Cidlewska. Emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Emenda tlieta. votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Paragrafu 2, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Għaddat paragrafu. Paragrafu 4. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Namlu verifika għal tini parti tal-paragrafu erba. Votazzjoni maluqa. Maddix, maddix. Paragrafu 16, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjoniet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Paragrafu 18 favur kontra astenzjoniet għadda. Paragrafu 19 żewġ partijiet part, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 21 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti a, a, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Paragrafu 25. Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 39. Tliet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit, teret parti favur kontra astenzjoniet għaddit, MR er raba parti u koll eh, favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 42. Zoċ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni ma' luqa. Għaddit Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 44. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Emenda numru 1. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda namlu verifika, verifika. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 1. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda le, paragrafu 57, favur, kontra, astenzjonijiet, verifika. Paragrafu 57. Votazzjoni marruqa? Għadda l-paragrafu. Emenda 58, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tiret parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 59, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 60, favur, kontro, astenzjoniet. Il-paragrafu għadda. 67, tlet partijiet, l għol parti favur kontra astenzjoniet, għaddit, tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tiret parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. <coughs> Għaddit. Paragrafu 68, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit 74, tlet partijiet. L-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit tielet parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 76, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 76. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 82, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda l-paragrafu 84, żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa, il-premessa F, l-ewwel żewġ partijiet favur eh, kontra astenzjoniet għaddit, Tini tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit eh, premessa G L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Eh, premessa S żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela essa l-proposta kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-rapport Korazza Bilt. Eh, għaw uh, minn iċabċab. il-rapport Korazza Bilt, emenda dissa eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Iva, il-Sinjura Korazza Bilt. Uh, very, very briefly, thank you. Fil-qosor ħafna, grazzi Signora President, jena nishtiq nappella l-kollegi kolla biex jivotaw b'mod responsabli favur din il-direttiva. Vot kontra jikun vot kontra xol fl-Europa. Aħna rridu in issu itħassib kollu espress mis soċjalisti demokratiċi kif ukoll id-dimensjoni soċjali li hija koperta mill din id-direttiva ta' servizzi. Grazzi, Signora President. Allora possiamo procedere al voto. Ma mela, issa votaw. L-emenda dissa, eh, votazioni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malua. Ma deċ. l'emenda emenda wieħed. Favur. Contra. Astenzjonijiet. Ma deċ. Emenda numru 2. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda tlita. Favur. Kontra. astenzjoniet, Ma deċ. Emenda ashra. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda erba. Favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 5 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa maddiċ emenda 12 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ emenda numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ, emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddeċ. Ma lista namlu il-votazzjoni aħarija, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Isana l-aħħar rapport hawnhekk Menendez del Valle, il-rapporter jag beklagar att den rödgröna... Signor President, il-grupp tar ħodor sfortunatament vota kontra dan il-rapport u dan qatt eh, responsablu kontra ix-xogħol fl-Ewropa. Proċediamo alla Tajjeb, mela ngħaddu għar-rapport Menendez del Valle. Eh, Sur Gebert, il-mikrofonu għalik. Also, liebe Kollegen und Kolleginnen, kollegi, aħna bħala l-SNDs taħt l-ebda ċirkostanza nivvotaw favur rapport illi jmur kontra is-servizzi u sempliċement xtaqt nenfasizza fuq dan il-punt fid-dawla dak falet is-Sinjura Relatur. Bene, ultima relazione. Tajjeb, l-aħħar rapport mela Mendes il-Valle Emenda numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Essa, il-proposta namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Ah, kelkom raġun. Mela, il-proposta ta' rizoluzzjoni kolla kemmi favur kontra astenzjoniet għaddit. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom e seduta e nam hija sospiża sal satejnu nofs.